Għandi ftehim ta' wara l-ewwel qarim il Konsel. u raġuni għalfejn da ġien adottat flimkien mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni Issa, il-Parlament għandu tliet xhur żmien minn għada 18 ta' jannar tal-2013 biex tagħmel oġezzjonijiet jekk hemm bżonn. Issa nibdew niddiskutu il-każi ta' ksur ta' drittijiet tal midem u ta' prinċip ta' demokrazija u l-istat ta' dritt u nibdew bi-suġġett tal-vjolenza fuq in-nisa fl-Indja. L-ewwel nett Eh, dawk li abbozzaw din ir-riżoluzzjoni se jkollhom il-ħin illi jitkellmu. Nibdew bis-Sinjura Deli. Sur President, eżis kollegi, jiena etniħu gost illi etni diskutu l-Indja tini darba f'xarrejn. Hija l-ikbar demokrazija tad-dinja imma sfortunatament in-nisa qegħdin sitwazzjoni katastrofika il-violenza il eh, uh, eh, sessuali